jew ftit tangibli hemm eh, teddidiet li qed jeddu l-sigurtà eh, immigrazzjoni massa, islamizzazzjoni u terrorizmu, da kollu għadovu tal-immigrazzjoni massiva. Nisimaw dwar dwar il-CFSP u CSDP u ma daw il-tip ta' politika ma naqsitx it-teddida, al kontrarju neħħiet minn l-Istati membri il-kapacità sovrana tagħha. L-Unjoni Ewropea ma implementax l-ebda miżuri urġenti, ovvjament li għandna bżonn kooperazzjoni. Għandna bżonn li eh, impartu l-informazzjoni bej l-Stati membri, dik hija ħaġa effikaċi biex niġġieldu kontra l-tedida prinċipali li hija l-migrazzjoni eh, ewlenija, l-islamizzazzjoni u terrorizmu. L-rekomendazzjoni huma ċari. Ma bżonn ta' iżjed politika tal-Unjoni Ewropea u hekk daħbu flimkien mat-Turkija u ma' kooperazzjoni mal-msieba bħal Russja u l-Istati Uniti. Grazzi l onevoli Weimers għal millisijar Grazie għafna, President. Għanna għabel kena stampa piuttost ċara eh, dwar dak l kooperazzjoni u l-politika barranija. Eh, kooperazzjoni bej l-istati, mandom ikollu ċerta autonomija. Ma reċentament rajna l-idejat li huma kontra dan, li b'xi motiv jew noħolqu armata, forsi armati fl-Ewropa. Qed nippruvaw nispostaw kollox għal Brussell. Sena li għaddiet, Kien hemm riżoluzzjoni Nitkellem dwar autonomija, issa qed nitkellmu dwar QMI, e, Qualified Measured Voting, li tfisser li dana toħno l-autonomija nazzjonali. M'għandix basi popolari għal da. Grazzi ħafna. L-onorevoli più mhux jgħataw. Naddussa il-Milammon, għal-minuta. Merci. The previous speaker was not here. Il-kalim ta' ma kienx hawn. Grazie, Presidenta. Grazie, President. l unjon Europea, l unjon Europea, hija proġett politiku li jibbazat fuq l-istat ta' dritt u l-liġi eh, ġiet fundati biex teleb il-razzjonalizmu radikam. fl europa memx eh, lok għal dawk li ma jirrespetawx l liġi u l-istat dritt u li juħarbu minnhom. Aħna fl-emiċiklu qed nisimgħu wieħed li ħarab mill ġustizja li missu jkun u dim il għarati biex jirrisponda d-delitti tijaw. Missa nħarsu li l debatt għedin f'dinja komplessa, kollox konness, multipurali, l-Unjoni Ewropea għandha tkun attur globali biex tiddefendi l-interessi tagħha jekk inkunu separati, inkunu relevanti. Ringrazzjaw il-Sur Mekalester, il-Sur Danġan għal rapporti li huma preparaw, huma rapporti kompleti u fil-kasta Sur Danġan tinsisti eh, eh, fuq l-aspett ta' difiża, relevanti fil-Unjoni Ewropea. U għawek avanzajna, grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Naddu għal eh, kellimni jmiss. L-Unjoni bdiet eh, u għada principalment proġett ta' paċi. fil aspett ta' difiża bdejna tard. <clears throat> Għalhekk jidher li għaw kollegi li ma li ma huma komdi li jitkellmu dwar diviża u l-Unjoni Ewropea fl-istess eh, frażi. Naħseb li hawn żewġ tip ta' kritiku hemm dawk li huma tajbin li verament jħossu li l-konflitti kollu jistgħu jistgħu jsolvuti mingħajr użu ta' forza. U mbagħad hemm l-oħrajn. Din sistu l-Unjoni Ewropea għandha tħalli kollox fidejn fin-NATO. Jiena mhux qed nitkellem dwar l-ewwel lot, imma fit-tieni <clears throat> fit-tieni grupp naħseb li għalla volja għandna nistgħu niġixxu ma' NATO naħseb hemm tu kol fejn nistgħu naġixxu, jkollna bżonn naġixxu waħedna. Jiena smajt ħafna kollegi eh, jitkellmu dwar ir-rwol limitat tal-Unjoni Ewropea biex issolvi l-kriżijiet fid-dinja. L-abilità eh, limitata hija verament kontradizzjoni ma' dak l-ambizzjonijiet tagħna l-ambizjoni tagħna huwa eh, tfisser li għanna bżon ċerta kredibilità, hija ma ċiġiġ b'xejn u laqqas mi ħaġa eh, ma tantx um. Jek verament marridux rridux li talbit tagħna biex ikollna rwol ikbar, għanna bżon li nofru u nsibu r-risorsi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nirringrazzja l-żewġ rapporters eh, Politika tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi akkumpanjata mill-ftehim tal-isfidi li għandna quddiem azzjoni konġunta. <clears throat> Apparti li tippermetti l-interoperabilità tal-kapaċitajiet ta' sigurtà u ta' diffiża għandna bżonn ikunu disposti biex niffaċċaw l-isfidi li hemm qrib il-fruntieri tagħna. Din ir-raġuna il-politika tal naħat isfel u tal-vant għandhom jagħtu Eh, sigurta eh, finanzjarja u koll, kif u koll eh, dimensjoni ta' fiza u dak partnerijat ta' difiza ma' ċerta seħbin lista et tonqos u għandu bżon li konna lokali jom fil-politika. L-interessi ekonomiċi m'għandhomx jelbu tħassib ta' sigurta' hija huwa żball bħal naħsbu li l-Nord eh, Stream 2 għad biss dwar ekonomija għax jippermetti l-interessi russi eh, eh, tuża politika destruttiva fil-Libja u fil-Sirja. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zofko, minuta. Dan id-dibattitu fuq iż-żewġ rapporti u hija opportunità biex aħna riflettu fuq l-attitudni tal-Parlament fuq CSFP u fuq CSTP. Nixtieq nifriħilhom għall-rapporti għax il-Parlament juri jaraf li l-ebda politika l-ebda pajjiż Ewropej ma jista' jiffaċċa waħdu l-sfidi ta' sigurtà eh, u ta' affarijiet barranin waħdu. Il-Balkani tal-Ponent huwa importanti, apparti mir-rwol eh, eh, u mir ġenerali għanna nigwidaw l daw pajizi għall-adeżjoni li huma ħaqhom. L-operazzjonijiet fil-Bosnia Herzegovina bħala kienet l-ewwel missjoni li taħdem sew fil-kontinent tagħna u dan jwassal stabilta u paċi fl-Unjoni Ewropea u kontinent tal-Europa in ġenerali. Aħna pala parlament għandna namlu kull ma nistaw biex nuġu l-appoċ għal perspettiva tal-reġun. Għanna s-saxhu l-impen tal-parlament u il-Parlament għandu twassal għal ruol importanti fil-proċessat tal-programmi. Fil-kollegi, fil-ġirintana tal balkan tal-Ponent hija parti minn l-Unjoni Ewropea hija kwestjoni ta' sigurtà u wasal iż-żmien l-istituzzjonijiet kollha għandhom waslu biex nkabru dak u nintemmu dak li bdejna. Naddu issa l-onorvoli jew kien xusta sur SSD. Grazie ħafna President. Eh, President interrumpi. il kellimi ikompli, hemm meda dubja sinjura li hemm bżonn li wieħed iżid il-kooperazzjoni fis-sigurtà u d-difiża. Rajna rajna l-Russja hija ħaġa normali tintervjeni b'forma militarment u anki l-alleati tagħna u ħafna konflitti e, hemm e, militar involut. Dak li huwa importanti li aħna naħdmu flimkien, mhux li naħdmu flimkien, iżda kif naħdmu flimkien. Ma nistax nifhem pereżempju li l-intensifikazzjoni tal kooperazzjoni għandha għandha twassal għal iżjed e, infiq fuq munizzjon u difiża Jekk aħna ħankunu effiċenti fil-kooperazzjoni, dak li huwa armamenti għandna bżonn għaliex għandna bżonn iżjed flus. Minn flok inqas. Normalment mhux is-soluzzjoni biex twassal għal paċi għandna bżonn tip ta' politika li s l-istituzzjoni internazzjonali u li twassal għal tneħħija tal-armamenti u tillimita l-esportazzjoni tal-armi. Il-kellim li mes, grazzi, Signora Presidenti, Sir Borrell, nishtiq ringrazzja il-relatur, Sir Danxan, għal-rapport komprensiv taħħom. L-ordni fil fattet imbidel et em dubji li et jindefa fuqom minħabba il-terrorizmu u affarijiet l-Unjoni Ewropea għandha rwol biex tipproteġi l-ċittadini tagħha rispett tad-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt, l kooperazzjoni globali, il-vant nofsani qed jinħaraq l-Afrika et tiġilet u il-viġini tana għandhom bżon lajnuna tana. U bekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn eh, tirrevedi u tibat il tirrevedi l-politika tal-viġinanza u tipprovdi l stabilita u tinforza l-kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiżi. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tal ta' strateġija kredibbli fil-punent tal-Balkani u għax dan se għawihet wieħed mill- l-odot, l-aħjar odot tal-politika barranija tagħna għandna insommu mal-wedit tagħna u insommu l-perspettiva tal-Balkani tal-Punent. L-Onorevli Andreas għal-PPE, eh, għal-minuta, grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi għal-rapport tant tajjeb. Għandi biss ftit kummenti L-ewwel net, lan tana tal-politika tagħna tal-affarijiet barranin għandha tkun ċara li eh, nappoġġaw il-paċi u eh, permess tat-tkabbir u l-integrazzjoni. U eh, dana, is-suċċess tal-Ukrajina jista' jinħoloq ukoll. It-tieni wasal iż-żmien biex nitlu fit-tieni pjan fir rigward tal-sikurezza u l-affarijiet barranin għax se nibqgħu bil-diskussjoni d-fojta. U fl-aħħar, meta nitkellmu dwar l-autonomija strateġika u n-NATO, nissuġġerixxi li nużaw eh, lingwa ħeżjed ċara għandna bżonn in-NATO u id deterenza tal-Istati Uniti għax kontinent minħabba l russja u għandna bżonn anki li konna l-autonomija reja strateġika għal forzi tagħna biex nistabilizzaw il-viċinanza tagħna. L-Onorevoli miss. Grazzi ħafna President u grazzi li żewġ relaturi. id-disajnijiet, il-prevedimenti tad disajnijiet għal-għatmim tal-istoria hija ħaġa li għana narmu għom skur il-lum il-ġurnata rridu nid-deċidu, nid-deċidu jek se nibqaw zaza li f'kull krizi niġru għant il-ġenituri tiegħi l-Amerika jew naġġixu bħala adulti jekk irridu jkollna l-autonomija eh, Ewropea, Regionali Ewropea eh, eh, vera, ju jekk ikollna rwol f'dan il-dinja perikoluża jridu jkollna mezzi biex nibnu difiża Ewropea x-sitwazzjoni attwali mhix sostenibbli ma jistax ikollna il-truppi Franċiżi fis-saħħel u n-nies li pajjiżi li jonfqu ħafna biex jibnu din difiża u pajjiżi oħra li qed jaġixxu isa tmiem tal-istorja huwa reali. U bekk għandna naħnedu għażla. Nirringrazzja r-relaturi għall-kitba ċara tagħhom fuq is-sitwazzjoni. Issa l-kellim li jmiss. Revli Luxman. Grazie President, kollegi. Jiena se nivota favur iż-żewġ rapporti. Nixtieq nirringrazzja David Mac McAllister u għanno Don għal żewġ rapporti speċjalment id-deskrizzjoni tagħhom tal- tal-situazzjoni ta' sikurtà li qed eh, iddura l-ar mal-ajr u dana jitfa responsabilità responsabilta' fuq fuq il-Kummissjoni fuq Konsell għanna bżon ta' trattat ġdid tal-Unjoni Ewropea, trattat tal-Lisbona eh, u skadut ma jistax jaħdem fuq l-isfidi attwali Għanna bżon ta' politika barranija eżiet eh, b'saħħitha, irridu nħarsu lejn il-prinċipju ta' unanimità fil-gwad tal-politika barranija u ta' sikurtà ma jistax jitkomplax, dan ifisser li l-Konsil ma jħux deċiżjonijiet fil-gwad tal- tal-politika tal, eh, barranija, ebda deċiżjoni hija l-ar deċiżjoni fil-fat fil-ħajja l-Ewropa għandha jkollha l-kapaċità tieħu deċiżjonijiet u nsejjaħ ir-rappreżentant li biex jieħu nota ta' dan. Trid tħares lin litra tiegħek tal-missjoni u tiffoka fuq il-politika barranija u tad difiża. Il-kellim li jmiss, l-Onorevli Mandel. għanna l-ostilità u l-insabilità li qed jiżdiedu bekk għandna bżonn tal-politika ta' komuni barranija u eh, ta' difiża wkoll iżda għadna il-bot minn dan u dan qed ikollu impatt fuq eh, eh, is-sitwazzjoni llum. Xi stati membri permettew il- xi kwistjonijiet li qed jiġu mmexxi minn persuni bħal Trump u Erdogan li huma importanti għal politika Ewropea dawna ma eh, xi xi pajjiżi eh, Greċa pereżempju eh, tonfoq ħafna fuq id-difiża u bekkana edukazzjoni u s-saxħa li batu bħala rizultat xi pajjiżi żgħar ma jistgħux jieħdu r-responsabilità kollha u l-ispiża ta' teddida simili għandna namlu li għanna namlu huwa li nuru solidarieta nkunu indipendenti fl-Europa u jkonna strutturi militari tagħna stess u b'dan il-mod biss nistgħu naġixxu fil-ġejjeni. Il-kelim li mis. Andrew Lakis, President Membri, nixtieq ringrazzja relaturi tnej għal rapporti eċċellenti tagħhom qed naħdmu hawnhekk fuq politiki li huma ehm, attwali ħafna l-ordni multilaterali dinjija qed tiġi meza sas sissin tagħha. Stess, rridu nħarsu lej l-ġnus maquda u n-NATO qed naraw il-ftemiet li qed jiġi revokati għandna bżonn ta' dinja ordni multilaterali fid-dinja biex nsaħħu multilateralizmu l-Unjoni Ewropea għandha bżonn li tkun kapaċi li tibni d-difiża tagħha. Id-difiża li tista' titpoġġa fil-post malajr għandna bżonn tal-awtonomija strateġika fil-qasam tad-difiża. Dak lan ma nkisibx insejjaħ li stati membri biex jagħmlu l-almu tagħhom biex sal-aħar tal-mandat tal parlamentari attwali konna il-politika difiża għax f'Mejju tal-2018 miljuni ta' ċittadini Ewropej eh, ivvotaw favur eh, il-politika komuni barranija ta' difiża. Il-kelim li mislu għal nirringrazzja l-relaturi t-nejn għal xogħol eccellenti iżda l-Unjoni Ewropea jekk irid ikollha rol reali eh, fid-dinja ta' eh, sfidi llum jekk hija ambizzjuża eh, fil ta' dan ir-rol mingħajr ma nipperikolaw l-attivitajiet ekonomika ekonomiċi irridu nħarsu lejn il-frontieri Ewropej dan mhux biżejjed għax fil-viġilanza tagħna għandna reġim imprevedibbli s-Sirja, l-Iran, l-Iraq u l-Russja. l iran l iraq u l russja iraq u l russja irridu nżidu r-reżiljenza tagħna u eh, nibdu l-kapaċitajiet tagħna. Kollegi, dan ir-reġim jifmu biss il-dialogu jekk inti kollok is-seta u jekk irridu eh, naġixxu b'mod autonomu irridu jkollna biżejjed risorsi u 2% fil-GDP f'kull stat membru għandu ikun il-mir it-tir tagħna. Il-kellim li jmiss grazzi ħafna. L-Olekas, Signor President. Nixtieq ngħid prosit l relaturi l-Unjoni Ewropea u l-Ungerija jappoġġaw l-indipendenza u l-integrità tal-Ukrajina u soluzzjoni permessa negozjati biex jista' jkollna l-ritorn ta' paċi f'dan il-pajjiż. Pjanta Normandija wasal għal progress u li tama li dawn konflitti eh, jispiċaw dal-waqt għanna tensjoni domestiċi minħabba l-politika nazjonalistika emmek u l-dritti ta' minoranzi illi ġew ristretti u bekk il-President sejjaħ li ċittadini biex jaħdmu fl-imkien u dabat messaġġ pożittiv. Jina naħseb u nittama illi l-leġlazzjoni se rifletti dan din il-bidla l-Unjoni Ewropea jrid ikollha rwol attiv biex iġib il-paċi fir-reġuni fil-viċinanza tagħna iżda għandna nsejħu għal rispett għal ġittijiet ta' minoranzi L-Onorevoli Boxer issa. Grazie ħafna, Signor President u Rappresentant. Nishtiq ringrazzja żewġ relaturi għal rapporti bilanċati eh, mod eċċellenti. Jinnilqa l-approċ orizzontali fil gwat ta' CFCP. Importanti li nirrestaraw l-istituzzjonijiet jekk nidefendu multilateralizmu, il-rispett tal-istat dritt u l-interessi tal-Ewropa kollu kif fid-dinja għandna nappoġġaw l-impentana għal vigilanza tal-Unjoni Ewropea. L-viġinanza hija l possit tat-testjar tad din il-politika l-Europa, mux il-Russja, mux il-Turkija, mux il-ċina, għandhom ikollu għandha kollha suċċess fil-Balkani tal-Ponent. Nixtieq eh, nenfasizza r wol tal-paċi fil-viġinanza, iżda waħdu mhux se jkollu suċċess għandna ninaqdu mal istati membri mal-Kummissjoni biex ikonna riżultati tanġibli u biex ikonna l-perspettiva tal fil-Balkan tal-Ponent. fil-post fil balkan tal-Ponent. fil post fil balkani tal punent u dan biss jista' ikollu suċess anki għandu jsir din is-sena. Grazzi ħafna, grazzi tal-li żammejt mal-ħin. L-Rivli Mandal Vandal nissal minuta mill-PPE. Grazzi President l-Olanda, il-biċċa kbira tal-Istati membri jorganizzaw il-difiża tagħhom taħt il-NATO u nixtieq li dana jibqa l-każ dana jfisser eh, il-kooperazzjoni barranija u l-Parlamenti Nazzjonali u mbagħad jiddeċidu jiddeċidu jekk jibatu il-soldati tagħhom li ġilu nisa f'dawn il-postijiet perikolużi il- pajjiżi se jasal għal mira ta' 2% taħt in-NATO wkoll l-Unjoni Ewropea, ir-rapport tal-Unjoni Ewropea ma jisejjaħx għall armata l-Unjoni Ewropea iżda li de facto taħt wieħed wieħed minja wieħed wieħed disa wieħed tnejn zero qed isejħu għal dan u għandi tħassib tiegħi għax NATO huwa importanti ħafna hija importanti ħafna u l-Ewropa għandha taħdem għan NATO Il-kellim li jmiss. Don Reveli Van Dalen. Jekk se neħdu pożizzjoni fuq din is-sitwazzjoni din dan il-punt irridu nsaqsu l-ewwel x'tip ta' Ewropa rridu, x'tip ta' Ewropa għandna bżonn bżonn u x'irridu nibnu hawnhekk. It-tweġiba hija sempliċi. Għandna bżonn ta' Ewropa b'saħħitha mannix għalfej konna il-partijiet serzi biex jigaranti xu sigurezza tagħna għax tista' tagħmel dan għalija nnifisha. E, u bekk ma jkunx hemm teddit e, mhux tal-migranti jew forom oħra. Europa żgħira jew kbira kif tkun ikollha vuċi fejn aħna neħdu deċiżjonijiet u kulħadd jipparteċipa fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Għanna bżon ta' Ewropa pal eh, dan il-mod u rridu niġġieldu għal Ewropa din għandha tkun il-ġejjeni tagħna l-koll. Il-kellim nimis, l-onorevoli Furlas. President, Vice President Borrell, Naħseb il-istampa tista' titkellem iżjed mill-kliem l-istampa li ħarġet permezz ta' diskussjonijiet bejn l-Iraq fuq l-Iran u l-Iraq meta eh, inti kont fuq il-naħa tal-Kommissjoni kienet eh, stampa li għaltinna eh, deskrivit ħafna farijiet jek tħares anki lejn id diskussjonijiet fuq il-politika il-CSDP u tara li għal dawn diskussjonijiet trid tbiddel is-siġġu tiegħek tbiddel in-naħa tiegħek. Tana juri l-fatt li m'għandniex eh, politika komuni ta' difiża u ta' sigurtà u bekk aħna frammentati u dana jimmina l-kredibilità tagħna ma nistax inkunu effettivi fl-azzjonijiet tagħna jekk aħna nibqgħu frammentati jekk il-Kummissjoni tixtieq illi tkun eh, ikollha vuċi għall kontinent eh, kull imkien fid-dinja għandna bżonn ta', politika komuni għas-sigurtà u għal-difiża u jiena inħeġġek biex tagħmel kull ma tista' biex tiżgura li jkollna unjoni ta' difiża tal-sigurtà tal-wata politika biex ikollok rwol ewlieni rwol essenzjali hawnhekk Jekk joġbok iqaf din il-loba li qed nilabu eh, u għafa sal-Unjoni b'saħħitha fid-dinja. Il-kellim li jmess issa. Iva, issa se ngħaddu għal-kaċ tiegħi. Grazzi ħafna, President. għandi najt prosit l-kollegi, Sir Makansta u eh, Sir Donjon għal dawn il-rapporti eccellenti illi kitbu jina nħoss illi um, politika qawwija tas sigurezza tad difiża fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li hija ta' sfida enormi hija tal-ikbar eh, importanza hija ħaġa li, li kena bżonna anki l-bera u birat lura essenzjali jekk se niddefendu il frontieri tagħna u biex nsommu ma l-obligi tagħna biex nipproteġu ċ-ċittadini tagħna u bekk irridu ndaħlu nafu l flus fuq il-budget biex eh, tkun tista' tibni l-sigurtà u l-difiża. U Turkija mbagħad laqas taħseb li tidħol fil-Libja jew is-Sirja jew tokkupa ċipru u teddet li jizet kieku kenna din il-politika komuni tal-sigurità u difiża jekk naslu għal dak il-punt l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex naslu jridu jieħdu azzjoni u Sur Borrell ħaġa tajba kieku l-Istati Membri jieħdu deċiżjoni fil-qafas ta' solidarjetà u jieħdu azzjoni kontra kwalunkwe teddida għal membru tal-Unjoni Ewropea u għal kwalunkwe ksur tal-sovranità territorjali tagħhom Grazzi, Signora Verkenen. Signora Tomacic Dali, dawkuma il-kellima li għanna. Signora Verkenen, Signora President, f'dawn l-aħħar snin il-politika barranija komuni għal u ta' mxiet il-qoddim jekk però irridu nkunu kredibbli b'saħħitna u maqudin irridu nkunu iżjed maqudin u iżjed u eh, naġixxu iżjed malajru jekk hemm il-bżonn ta' unanimità dan mhux se jaħdem u bekk nappoġġa il-proposta tal-AFET tal-QMV għal kwistjonijiet illi diġa' ġew proposti l-ġittijiet tan-niedem l-operazzjonijiet tal-protezzjoni ċivili kwistjonijiet li jistgħu jinħadmu b'mod fejn huwa bbażati fuq deċiżjonijiet meħudin mill-kapital gvernijiet u bekk it-teħid ta' deċiżjonijiet tagħna jaħdem iżjed malajr u nkunu iżjed kredibbli fid-dinja. Kellim li jmiss, kellim li jmiss issa. Grazie ħafna President, prosit l kollegi illi kitbu dar rapport. L-idea tal-ISFP u CSDP għall-Unjoni Ewropea xi ftit ta' snin ilu kienet wisq ambizjuża iżda llum il-ġurnata bil-iżviluppi attwali u bil-kondizzjoni globalizzati dan sar possibbli li, li nikkonsidrawha illi konna eh, kenna għanna eh, illi konna ekonomija eh, b'saħħitha iżda anki rispett fil dritti tal-liġi internazzjonali mingħajr sigurezza tal-enerġija għandna aħna qegħdin miftuħin għal kull tip ta' teddida l-enerġija tista' tagħdina d-difiża wkoll kontra il-teddid militari iżda dana ma jittraċċax biss il-difiża, iżda sakemm ikun hemm Erdogan, aħna se jiddispjaċina dan. Dana daħal fit ċipru leġo u l-Mediterran, il-problema hija l-espazzjonista neo-Ottomani Turkija. Ma xi stroġa kvet kezik paranċojon kif ixelu Godišnje izvješće o provedbi zajedničke Il-kellim li miss, l-apport rannwali fuq il-CFSP għal darbohra jikontjeni bieċa fuq il-Balkani tal-Punent. U għonek qed nisqu li dil-parti tal-Ewropa hija importanti għas-sigurtà u stabilità tal-Unjoni Ewropea. Qed jisħaq ukoll li Attività aktar b'saħħitha tal-Unjoni Ewropea hija meħtieġa f'dan il-qasam fosthom bil-missjonijiet Ewropej. Jiena naqbel li l-istabilità hija priorità għalina għalija l-Kroazja iżda wkoll għall-Unjoni Ewropea kollha kemm. Però nemmen il progress serju fil-Balkani tal-Punant ma jistax jinkiseb u mhux se jinkiseb billi ndaħqu l-mexxej awtokratiċi bħal men fis-Serbja jew ksur ta' drittijiet politiċi tal-Kroati bħal ma naraw fil-Bosnja u Herzegovina. L-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi għal progress ta' dawn il-pajjiżi u għat-titjib ta' relazzjonijiet ma' din il-parti tal-Ewropa, però e, mhux billi naħtu l-affarijiet taħt it-tapit, però inħarsu nimxu l-qudiem. Grazzi. Grazzi, eh, President. Jiena ma nilqax l-implementazzjoni tal-PESCO ma nfaħħarx id-dispożizzjoni tagħhom fit-Trattat ta' Lisbona xi ħaġa li se jkollna konna sfurzati nivvutaw fuqha fl-Irlanda u jiena mħasba wkoll fil-CFSP dawn l-affarijiet poġġew ħafna pressjoni fuqna u ser inkun qed nirreżistu kull ħaġa eh, fejn tidħol il-maġġoranza kwalifikata fil-votazzjoni. L-Armata Ewropea mhijiex fl-interess taċ ċittadini u white paper fuq is-sigurtà u d-difiża se tkun pass ġdid mhux wieħed favorevli huwa pass il-lider li huwa mafus minn Franza parti mill-proġett eh, tal-grupp fil-grupp tal-PESCO li donnom qed eh, jiġu mbuttat il-qoddim biex narmaw l-Ewropa waqt li qed ninjoraw il-pensjonijiet f'pajjiżna jekk tridu tagħmlu l-Ewropa sigura ejja ma nintervjenux mill-affarijiet eh, fl-andament ta' sigur ta', ta drittijiet soċjali. Ejja nħarsu lej l-integrità territorjali jekk tridu tkunu siguri hekk tridu tagħmlu. Grazzi ħafna. Il-kellim limis. Grazzi ħafna, President il-battle groups militari, il-fond ta' defiza, u ma' uħut mill-titli li l-Unjoni Ewropea trid eh, toħloq programmi strutturali u reġjonali biex tippompja l-miljuni fid-difiża. U dan imur kontra artiklu 41 tal-Liġi Ewropea li għaliex jgħid li l-Baġit Ewropew ma jistax jintuża għal skopijiet militari. Iva huwa vera, sinjuri, li qed ngħixu f'dinja fraġli b'ħafna konflitti, mifnija bil-konflitti, U rridu nħarsu lejn l-rwol però tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri għal xil kien nkella nkunu ipokriti. Ejja nħarsu lej il-mod kif aħna naħdmu ma' pajjiżi perikolużi. Jekk rridu demokrazija ma' nix nesportaw l-armi madwar id-dinja u ma' nistawx e- e- nidħlu għal e, tellieqa militari. Ma' nix nbidlu l-Europa f'unjoni militari rridu nirtiraw ruħna u noħol u CFSP adegwat li għalix ma tantx nimxu l-qoddim. Grazzi. Köszönjük. Ah, excuse me, President. I was giving instructions. Grazzi, eh, scusani, President. Kont et nara kif eh, għandin uh, nitkellem għaliex l-affarijiet kol majmur. jmur. L-affarijiet barra għadhom et jimbidlu. Nixtieq nirringrazzjakom tar-rapport eċċellenti tagħkom, naħseb li żewġ kontributi huma interessanti ħafna. Bħala parti minn dibattitu aktar wiesa tal-CFSP tal-Unjoni Ewropea tal-politika komuni fuq is-sigurtà. Xaħat qal li iċċaqlaqt il-pożizzjoni tiegħi iva, eħe, minnaħa l-oħra hemm il komissjoni hawnhekk il-Kunsill iva. U intom tafu li rappresentant oli huwa xi ħadd li jirrappreżenta kemm il-Kunsill u joqgħod fil-Kummissjoni wkoll. U bla dan jibqa' l-każ, irid noqgħod inbiddel il-postijiet. Jekk tridu twaqqafuni imbiddel is sġijiet tridu tbiddlu trattati. Mm, però dak bħalma tafu huwa proċess pjuttost twil. Oħut mill-membri donnom qed jinkwetaw li qed nippruvaw noħol u xi forma ta' monstru qed jibżaw minnu, qed jibżaw li ħanimxu fid-direzzjoni tal-federalizmu. Illum toġobni xew le. Il-Kummissjoni hija entità ta' federalista, però m'għandha l-ebda kompetenza fejn tidħol il-politika komuni tad-difiża m'għandix mandat fuqha. Allura jekk din mhix parti mill-mandat tagħha, għaliex ħanoħolqu Unjoni tad-Difiża. L-Unjoni tad-Difiża kienet parti mill eh, mill-industrija tad-difiża, però hawnhekk qed nitkellmu dwar xi ħaġa kompletament differenti. Id-dinja tal-lum però bħalma nafu hija fejn e, CFSP qed titmexxa mill-Kunsill u tirrikjedi unanimità. U dan li lin ħafna milli tkun federalista politika ta' difiża hija l-istess ħaġa. Allura miniex qed nifhem il- tħassib eh, li qed issemmu li aħna mixin fi direzzjoni federalista naħseb li dan huwa l-bot ħafna minn dak il-kunċett. Jina nemmen illi l-Unjoni Ewropea trid is-saħħaħ il-kapaċitajiet tagħha biex taġixxi f'postijiet differenti madwar id-dinja flimkien Uħut mill-membri f'din l-awla ma jmnux bħali, pero jina nemmen u din etta kemm il-darba meta mm, eh, ħadd dil-pożizzjoni illi l-Ewropej permezz tal-Unjoni Ewropea tagħna rridu jkunu kapaċi li jaġixxu b'mod aktar deċiżiv fid-dinja. U dan nistgħu nagħmluh billi naħadmu flimkien billi noħolqu politika komuni barranija. Però dan ma jfissirx li għandha tkun politika wahdanija. Kenna laki meta konna qed niftħu żona euro, però kulħadd kellu l-valuta tiegħu fil-bidu. Ħdimna flimkien f'ċerta affarijiet, però affarijiet oħra fil-żona euro jisiru b'mod indipendenti mill-istati membri domna ħafna biex niċċaqalqu mill-sitwazzjoni fejn kellna ħafna valuti għal valuta waħdanija kemm domna 20 sena iktar, iktar minn 20 sena. U l-valuta huwa simbolu tas sovranità però mhijiex l-iktar ħaġa b'saħħitha. Id-difiża li tiddefendi l-interessi ta' kull pajjiż madwar id-dinja din hija xi ħaġa aktar viċin tas-sovranità. Allora miex sorpriża li ħan ċaqalqu minn politika komuni għal politika waħdanija fuq medda ta' żmien twila. Dawn ir-rapport juruna id-diffikultajiet li ser niffaċċjaw U mm, fl-esperjenza tiegħi personalment, meta tipprova tiddiskuti xi ħaġa li hija daqstant importanti u fi kwistjonijiet daqshekk viċin bħal Libja, tibda tara l-pożizzjonijiet nazzjonali differenti u hemmhekk huwa l punt id-dajjef illi għandna aħna. Fadlinna triq twila qudiemna, però jiena nemmen illi għandna bżonn kapaċitajiet komuni jekk b'xi mod se jkollna eh, niddeċidu mhux b'unanimità iżda b'maġġoranza kwalifikata eh, se jkollna nivvjaġġaw u b'diffikultajiet kollha l-meħtieġ. Allura nilqa dawn ir-rapporti u nirringrazzja ħafna r-rapporters. Nittama li se jkolli l-opportunità li niddiskutihom aktar fid-dettall direttament magħkom illa għaliex il-futur tal-Ewropa se timbena fuq kif aħna nistgħu naġixxu fid-dinja ma nistawx nemnu l-problemi tagħna jistgħu jiġu solvuti fil-frontieri tagħna stess. Kollox jirrikjedi illi aħna ninteraġixxu mal-bqija tad-dinja, tibdil fil-klima, immigrazzjoni. Kollox huwa ġeopolitiku. Hija kelma popolari, però hija sitwazzjoni attwali. Għandna bżonn il-kapaċità militari il-reċiproċità u s-seta. Ta' spiss nisimgħu li rridu nażlu jekk għandix inkunu player jew il-post ta' fejn jilabu ġifir il-ground. Jiena nemmen li għandna nkunu l-player player li qed jipprova jfittex l-identità tiegħu ma maħniex ċerti li ma player aħna bħalissa. U permezz ta' rapporti bħal dawn nkunu nistaw nħarsu iktar eh, bir-reqa f'dawn il-kwistjonijiet eżistenzjali. Allura nixtieq ringrazzja lil membri kollha, grazzi Signora President. Hija ħasra li mawx aktar nies madwar l-awla tagħna tal-lum mawx aktar nis interessati f'dan id-dibattitu, dibattitu tant importanti bħal dan tal-lum. Grazzi ħafna ta' daw kolla li baqgħu hawnhekk eh, fl ta' bil-lejl biex isegwu din dan id-dibattitu interessanti daqshekk. Dibattitu li se jkun ċavetta fid-deċiżjoni ta' li se jitkellem dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea fil-futur. Grazzi. Eh, Mind a két raportor nevében eh, köszönöm a dicséretet, megadom Mr. McAllisternek a szót, majd pedig Danzsán úr zár iż-żewġ rapporters nixtieq nirringrazzjakom tassew għat faħir sur McAllister par rapporter. Signora President, Signori, eżis kollegi, rappresentant Oli, għadu kif tkellem fuq ħafna kwistjonijiet u kif nittardjaw ħafna nissuġġerix li minix ħan nitkellem fit-tul ħan tas tassew tal-kontributi tagħkom, nixtieq nirringrazzjakom ta' dibattitu onest u miftuħ eh, kien pjaċir tiegħi li nara l-maġġoranza tal-kellima f'din l-awla huma favur eh, CFSP ta' l-Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha u għaddej bħalissa bin-negozjati fuq l-MFF eh, il-ġdid qed inżommu f'moħħi u f'dawn in-negozjati eh, sur Morel ma rridux nassiguraw biss il-finanzjament adegwat iżda l-effettività tar-rispons il-flessibilità tal-istrumenti eh, esterni finanzjarji tagħna iżda mhux aħna biss qegħdin hawnhekk anka r rappreżentant li huwa preżenti magħna u dak juri r rispett eh, illi eh, jintwera lill parlament Grazzi. And now I'm calling Mr. Danjan. Eh, L-Onorevoli Danjan. Grazzi, grazzi lill kollegi kollha illi ħadu sem f'dan id-dibattitu, interessanti ħafna. Ħasra illi uħut mill-interventi dejjem jider illi għandhom xi motivi differenti. Maħniex qed infaslu rapporti ideoloġiċi, dawn huma rapporti prammatiċi li riflettu r realtajiet li għandna llum il-ġurnata f'din id-dinja tant komplikata u rrid ikonna rwol inkluż dak militari, il-kapaċitajiet militari tagħna. Meta nitkellmu meta nisma' n-nies li jitkellmu dwar militarizzazzjoni tal-Ewropa din hija xi ħaġa tad daħ eh, Nisma' li għandna nibbilanċjaw il-militar u ċivil fil-CFSP. Iżda jekk nagħmlu dan Irrid ikollna ħafna iktar militar, illa għaliex is-sigurtà u d-difiża hija bażikament Eh, ċivili biss. Meta għandna missjonijiet għandna 11 eh, u 5 minnhom huma militar biss. Ġifiri, ejju noqogħdu attenti għaliex ir-realtà ma timiex riflessa f'dawk li jgħidu uħut mill-kollegi li għal darboħra eh, jina kont f'kuntat ma dak li qed jiġri fil-verità fuq l-art u hekk jiġri f'kull kriżi aħna bħala Unjoni Ewropea jiena nħoss il-bżonn tal-Unjoni Ewropea f'forma ta' Kummissjoni tal-Istati Membri jew inkella permezz ta' truppi konġunti nazzjonali huma x'inhuma ejja nkunu realistiċi għandna bżonn aktar Ewropa meta nitkellmu dwar ir-rabta ma' NATO jew il-redundancy ma' NATO, mhux qed nieħdu post in-NATO. Pero f'ċerta kwistjonijiet in-NATO ma tistax t-intervjeni u mhuwiex fl-interess tagħha li t-intervjeni. Meta Sur Trump smajtu jitkellem dwar it-truppi Amerikani l-ħajt l-qum mill-Europa, dak mill-Afrika, Niger, Somalia, Mali, tafu kemm l-Amerikan hemm ovvjament irridu nuru responsabiltajiet tagħna wkoll Jina l-ewel kummenti tiegħi eh, u l-sitwazzjoni mhix l-istess fil-pajjiżi eh, kollha. Maħniex qed ngħidu li maħniex alleati peress li m'għandniex in-nies hemmhekk, però rridu natu l-interessi u l-prioritajiet tagħna fejn pajjiżi oħra madwar id-dinja ma jistgħux jagħmlu dan għalina rridu kollna impatt fuq il-mappa ġeopolitika tad dinja u bekk għandna bżonn is-seta. Grazzi. Grazzi. Issa nikkonkludi dawn id-diskussjonijiet eh, li huma skedati għal għada l-votazzjoni. Qabel ma ngħaddu għal dibattitu fuq il-Libja nixtieq ninformakom illi tieħdu deċiżjonijiet fuq il-ħatra tal-gruppi u l politiċi li huma eh, nizla fil-minuti tagħna dawk id-deċiżjonijiet jieħdu eh, huma attwal millum grazzi tal-input tagħkom, grazzi tal-ħidma tagħkom. Nixtieq nirringrazzja iż-żewġ rapporters tal-sforzi tagħhom. Issa ħannamlu waqfa qasira ta' ħames minuti sabiex daw kollha li kienu involuti f'dawn id-diskussjonijiet jistgħu jieħdu daqsxejn nifsi. Ħames minuti, pawża ta' ħames minuti. għandkom informazzjoni fuq il-proċedura ġdida fit-tħul tal-Kamra tal-Plenarja. Hija ħaġa sempliċi. Mela, l-ewwel l-ewwel kellim tagħna għal ħames minuti fisem il-Kommissjoni huwa Sur Boller nifsu. Sur Borrell Fontella. Mbagħad nisimgħu l-Onorevoli McAllister. Warajħ, Katipieri għall-SND. Grazie ħafna President. Signori, il-situazzjon fil-Libja għatmur mill-ħazin allar. Nisperaw li fil ġran li ġejjin ikun hemm xi eh, sinjal ta' speranza. Iżda miss mill-miliet lil hawn l-attakki tal-forzi ta' Hefter żdiedu il-bombardament fuq iċ-ċivili ikoll l-qtul ta' 30 kadetti militari fi Tripli ikkondannaw dan l-attakk imma frankament naddu l-ġurnata kollha ikkondannaw l-attakk u konsekwenzi umani ta' din il-gwerra qed tkun insopportabbli, la żmien li mhix sopportabbli dejjem 350.000 eh, li kellhom jitilqom minn djarhom, eluf ta' ġellieda 300 eh, ċivili mejtin, eluf ta' u mejtin, eh, attakki fuq sparijiet u